Ja, Kolleginnen und Kollegen, bitte. Aziz kollegi, nitlibkom sabiex tieħdu postkom. L-bira ħahna deċidejna illi ħanbidlu daqsxejn l-aġenda. Ħanibdew bil-punt fuq l-aġenda numru 15 li huwa dwar ir-rapport fuq l-iżvilupp il-validazzjoni u l-aċċettazzjoni legali tal-metodi alternattivi dwar testijiet tal-annimali fil-qasam tal-kosmetiċi tas-sena 2009 għandna preżentazzjoni mill-Kummissjoni meta għandna mistoqsija orali minnaħat tas-Sinjura Margaret Auken dwar id-dewmien tar-rivista eh, tar-reviżjoni, skużawni, tal-lista dwar is-sustanzi ta' priorità fl-ilma. u mbagħad ħanaddu għal votazzjoni fuq il-punti fuq l-aġenda minn 10 sa 12. U nixtieq li issa nibdew bil-punt fuq l-aġenda numru 15. U għal raġuni ngħaddi l mikrofonu mill-ewwel lir-rappreżentant tal-Kummissjoni. Li kħedġbek, signora Smina. Grazzi ħafna. So, President, jena nishtiq li niprezentalkom l-aħħar rapport li aħna niprezentajna fuq eh, il-kosmetiċi u t-testijiet fuq l-annimali. Kif tafu d-direttiva tal-kosmetiċi edha t-prevedi li ħajkunem phasing out ta' testijiet fuq l-annimali tal-prodotti kosmetiċi din ila dal-regolament il-proibizzjoni fil-fatt ilu fisseħ mill-sena 2004 u mis-sena 2009 għana għanna proibizjoni kompleta ta' testiet tal-annimali mill-Marzu tas sena 2009 huwa projbit ukoll fl-Unjoni Ewropea wieħed jista' jpoġġi fuq is-suq ċertu prodotti u jirreklama ċertu prodotti kosmetiċi li ma testjati fuq l-annimali. Din il-proibizzjoni tapplika għal prodotti kollha Ista hemm ċertu testijiet li ċertu għadha din isiru sabiex jivverifikaw is-sigurtà ta' ċertu prodotti kosmetiċi imma mill-Mart tas-sena 2013 dan ħajnqataw ukoll. Aħna nixtiequ illi permezz ta' din ir-reviżjoni kur nistgħu nanalizzaw situazzjoni kif inni dak l għandu xaqsam tassijiet fuq l-annimali u nirrapportaw lill-Parlament u lill-Kunsill permezz ta' rapporti. Mod partikolari direttiva da tipprevedi illi fil-każ li jkun hemm ċertu alternattivi għat-testijiet fuq l-annimali, il-skadenza tas-sena 2013 hekk eh, dawn l-alternattivi ma jkunux permess jena nħarġ permess għal-jom sa' 2013 il-Kummissjoni ħat tressa umbad propost leġislativa dwar dawn l-alternativi, aħna naħsbu wkoll dwar miżuri alternativi għat-testijiet fuq l-annimali fil-qasam tal-kosmetiċi għandu fil-fatt aħna fil fat ġa ressaqna rapport settembru tas-sena li għaddiet. Permess ta' dan ir-rapport aħna kellna żewġ l ewwel Għana kanna l-għan li natukom rapport regolari dwar l-implementazzjoni ta' direttiva dwar il-kosmetiċi fl-istess ħin aħna xtaqna l-informaw l-Parlament u l-Kunsill li jekk aħna eh, nixtiequ nibdlu kompletament it-testijiet fuq l-annimali sas-sena 2013 aħna ħajr nixxirna biss namlos f'Marzu tas-sena 2013. Il-rapport ta' Kummissjoni mhijiex qed tippreġudika kif il-Kummissjoni beħsieba tindirizza n-nuqqas ta' testijiet fuq l-animali. Minħabba illi meta nċem daqshekk alternattivi, il-konklużjoni ġenerali tar-rapport huwa pjuttost pożittiv, speċjalment meta aħna din inħarsu lejn l-iżviluppi li saru mis-sena 2003 meta dawn id-dispożizzjonijiet kienu introdotti. It-testijiet fuq l-animali għal prodotti kosmetiċi fl-Unjoni Ewropea nistgħu naraw il-darba l dejjem issa saret xi ħaġa li apparti mill-passat tagħna il-testijiet fuq l-annimali issa naqsu għal 344 li kienu reġistrati fl-ewwel xar tas-sena 2009 qabel ma daħal fis-seħ il-proibizzjoni daħlet fis-seħ il-proibizzjoni siħa fuq il-testijiet fuq l-annimali. Grazzi għal kooperazzjoni fl-Unjoni Ewropea issa nafu li hemm iktar fiduċja wkoll koll bejn il-partijiet interessati u hemm iktar interess ukoll fil-validazzjoni ta' miżuri alternattivi fil-qafas ta' kooperazzjoni internazzjonali tal- fil-kuntest tal-regolament tal-kosmetiċi. Aħna wkoll qegħdin naraw permezz tar-rapport x'inhuma r-riżorsi illi għadhom disponibbli. Il-fondi totali li kienu disponibli minnaħa tal-Kommissjoni bejn sena 2007-2011 jammontaw għal 240 miljun euro 198 miljun minnhom intefqu fil-kuntest tal afas Ewropew u l-posta programmi u 42 miljun intefqu għal programmi alternattivi. L-industrija tal-kosmetiċi edha jkollha rwol importanti ħafna u tikkontribwixxi ħafna f'dan kollu edha tagħmel ħafna attivitajiet kif ukoll kontribuzzjonijiet finanzjarji bħal pereżempju l-25 miljun li kien disponibbli min-naħa tal-industrija sabiex aħna nkunu nistgħu nimplementaw dan il-programm dinji. Issa dwar id-disponibilità ta' metodi alternattivi dwar l-iskadenza tas sena 2009 mill dwar il-sigurtà tal-prodotti aħna għandna nafu li minn seba minnhom għandna disponibbli għal ħamsa minnhom il-metodi sabiex jevalwaw it-tossiċità qegħdin jitjiebu u għal żewġ punti l-oħrajn li huma acute it-tossiċità akuta fost l-oħrajn ukoll qegħdin jittejbu. Aħna din nippruvaw ntejbu r-riċerka kemm jista' jkun u aħna nittamaw, aħna sfortunatament nistgħu naraw illi hemm metodi alternativi ta' testijiet li mhumiex ħajkun disponibbli qabel mal-proibizzjoni tidħol fis-seħ. Aħna minnħat l kummissjoni nafu kemm hija importanti il-kwistjoni illi konna aħna bosta metodi alternativi fidajna u fit matul it ta' dan ir-rapport. Aħna nafu li mhux biss hemm nuqqas ta' tarif intern, iżda aħna nixtiequ naraw ukoll li għanna bżon dan ukoll anka fil- u għanna bżon li fil-fat għanna diġa stidinna l-esperti xient jatuna l-parir taħħom u aħna analizzajna dan kollu fiċ-ċentru Sikfam tal-li ċentru għall-analiżi tal-metodi alternattivi u l-Kummissjoni wkoll għamlet konsultazzjoni pubblika matul is-sena 2010 bażata fuq l-abbozz tar-rapport li ħarġ mill-esperti. ir tal-fejn sar dan ix-xogħol xjentifiku kien minħabba r-rapport xjentifiku li kellu titlu tal-prospetti tal-ċejjini tal prospetti tal ċejjini għal metodi alternativi dan huwa rapport li tistgħu issibuh fis-sit tal-internet tal-Kummissjoni huwa pubblikat ukoll f'journal illi huwa dwar is-suġġett. Aħna qegħdin naraw li mill-ewwel meta d-dispożizzjonijiet kienu adottati fis-sena 2003 kien ċar li kien kruċjali li aħna kellna nsibu metodi alternattivi però li kienu ħajkunu li kienet ħat tkun biċċa xogħol problematika sabiex aħna nippruvaw insibu dawn il-metodi alternattivi għalhekk aħna konna stabilixxejna l-iskadenza tas-sena 2013 U grazzi għal rapporti li saru dan l-aħħar dwar dan is-suġġett aħna il-Kummissjoni kemm darba tkellimna dwar il-problemi illi qegħdin insibu sabiex aħna fil-fatt insibu alternattiva u uh, Il-Kummissjoni matul is-sena li għaddiet analizzat l-impatt ta' din is-sitwazzjoni fil-fatt li stabilixxejna aħna f'dan ir-rapport fuq is-sigurtà tal-prodotti tal-kosmetiċi li ma disponibbli għall-konsumaturi tal-Unjoni Ewropea fil-kontest ekonomiku soċjali u għaċar illi il-projbizzjoni il proibizzjoni il projbizzjoni fil-kas li ma jkunx hemm miżur alternattiv ħajkollu impatt fuq il-possibilità li aħna nintroduċu ingredjenti ġodda fil-prodotti kosmetiċi u possibilità sabiex aħna nkunu nistgħu nħarsu ċertu ingredjenti li diġà qegħdin ikunu reveduti. L-ebda deċiżjoni ħarija ma tieħdet dwar kif il-Kummissjoni besiba tindirizza s-sitwazzjoni. Kif tafu forsi l-Kummissarju jgħat eh, f'kuntat dirett maħfna mill-partijiet interessati li jgħat jaħdmu fuq din il-kwistjoni. Apparti mill-bosta alternativi li kienu mitqisa mill-bitunet ġifiri li aħna ikonna possibilità li nipposponu din l-iskadenza din u kol nipruvaw nqisu numru ta' elementi oħrajn prinċipali. Elementi ieħor waħdini huwa li ma nipposponux l-skadenza, data ta' skadenza, iżda li jkunu nistgħu nofru deroga skont il-każ għal tpoġġija fuq is-suq ta' ċertu ingredjenti u ċertu prodotti skont il-każ naturalment waħna nkunu rridu nerġgħu nevalwaw l-informazzjoni hemm bżonn inkomplu nsaħħu ir-riċerka fuq bażi privata u pubblika u r rapport internazzjonali fuq il-mod ta' kif ikunu aċċettati ir-regoli f'dan il-kuntest. Aħna nixtiequ niżguraw naturalment l-ola livell ta' ħarsin ta' saħħa tal-annimali u aħna nixtiequ li nħarġu prodotti li jistgħu jifru valur miżjud grazzi għal din id-deroga. Naħseb li bekk nkunu nistgħu nofru approċċ il-bilanċat u bekk aħna nżommu l-iskadenza li kienet stabilita u riprovtu inċentiv sabiex ninvestu iktar fil-riċerka f'dan il-qasam. Iżda ma neskludux l-Unjoni Ewropea milli tkun iktar innovattiva fil-qasam tal-kosmetiċi. Ningrazzjak ħafna. Ja, vielen Dank an die Kommission und ich habe jetzt äh, Grazzi ħafna lill-Kummissjoni. Għandi xi ftit kellima li diġà fuq l-lista tal-kellima kif Naħseb indunajtu għanna zjara ta' ħbib minn Berlin. Nishtiq nilqakom fosna fil-Kumitat Ambientali. Għanna u kol rappresentanti mill-Europa TV illi għaddu raġuni tistaw segwu is-sessjoni fuq il- televizjoni wkoll għandna sinjora Dagmar Rothparent li kienet ir-rapporter fuq dan ir-rapport u mbagħad ngħaddu għall-kollega Romano. forsi dawk li ġew iżuruna hawnhekk qed jaħsbu għaliex mhux qed nitkellem bil-Ġermaniż. Nista' nitkellem bil-Ġermaniż forsi l-interpreti jriduni nitkellem bil-Ġermaniż għaliex għandi interpreti. Imma biex biex ikolli interazzjoni diretta mal-rappreżentanta tal-Komissjoni, preferi nitkellem l-Ingliż. Iżda eh, dawk li ġew iżruna minn Berlin, serħu moħħkom, nitkellmu bil-Ġermanis hawnhekk ukoll. Iva, grazzi. Jiena kontrapportera kważi kull leġislazzjoni kosmetika f'dawn l-aħħar 17-il sena. U ma nafx qed tistennina illi namlu l-Kummissjoni issa iwa hemm tliet punti li għadhom miftuħa iva kien hemm skadenza f'Marzu 2013. U huwa ovvju li aħna mhux u maħad din l-iskadenza. Xi triduna namlu issa bħala rapporter tridni bħala ġellieda biex jispiċċaw it-testijiet fuq l antimali bħal xi toothpaste ġdid triduni li ngħid iva din hija kwistjoni ta' sew sensittiva, issa irridu nħallu lokal soluzzjonijiet differenti. Jina dejjem minħares dan il-fatt, din hija xi ħaġa diffiċli. Dak li intom tistennewna illi namlu forsi kellna nkunu aktar attivi fl-modi anke jekk l-industrija tgħidilna illi m'hemmx possibiltajiet xjentifiċi biex jisolvew dawn il-punti pendenti huma dejjem ikollhom aktar għalfil xjentifiku minn dak li għandijin. Aħna qed nixxandru fuq l-internet bħalissa u għalhekk irrid noqgħod attenta li ma nagħtix l-impressjoni illi jiena lesta illi nċedi biex tiddajjef fil-leġislazzjoni jiena dejjem ġlilit favur din il-leġislazzjoni. Iżda li rappreżentanta mill-Kummissjoni nixtieqa taħseb fuq xi ħaġa u mbagħad terġa' titkellem miegħi. L-ewwel ħaġa jekk aħna naraw li m'hemmx possibiltajiet ġodda għal dawn il-punti biex jisolvew sa marzu. Huwa minnu illi ngħidu li neħtieġu dawn it-tlet punti għal prodotti kosmetiċi kollha kien hemm differenza fl-antiċipazzjoni fid-dinja xjentifika dawn il-punti mhumiex meħtieġa għal kull prodott u għalhekk kummissjoni nixtieqek li tagħmel differenza bejn dawk il-prodotti li jeħtieġu jew dawk li ma jeħtieġux dawn il-punti. It-tieni ħaġa. Meta nkunu għamilna din id-differenza, dak li inti qed u ma rridx ngħid li din hija l-idea tiegħi, imma Sinjura Lekrenjer, dak illi inti qed huma eżenzjonijiet u għalhekk eh, derogi kas skont il-każ. Imma dan ifisser illi il-prodotti li inta leħ tagħmel eżenzjoni ikun sustanza ġdida, sustanza li hija ta' valur għal pubbliku. U dan il-valur jgħidu xi kumitat xjentifiku u inti taħseb l-istess dwar l-użu mill-ġdid ta' dejta minn kuntest ieħor għaliex dan ifisser il dan jekk ikun ġi testija tal-kimiki wieħed ikun jista' jerġa' jużhom dawn il-kimiki. Inti lesta illi tgħidilna kif se niżguraw illi ma niftux ċertu lakuni hawnhekk. Grazzi. 1, Qed nara li hemm xi ħames kelliema li qegħdin fuq il-lista tiegħi jiena traskurajt ftit kelli noqgħod attenta lis sinjura Rodbirin għax ma kellix titkellem għal iktar minuta u nofs. Allura nixtieq nitlobkom lill oħrajn sabiex ma titkellmux iktar minn minuta u nofs naf li huwa diffiċli iżda aħna għandna bosta punti li rridu nifutaw dwarhom, ġifieri rridu nibdew bil-votazzjoni fetax nisna xejn din ir-raġuni nitolobkom sabiex iżommu fil-qosor. Issa għandna il-kollega Romana Jordan Sissil bħala kelima jmiss. Hvala za besedo. Grazie, um, Grazzi, President. Situazzjoni kif tinsab palissa. Et naraw illi għanna direttiva għal proibizjoni għal-2013 minnaħa minnaħa l-oħra għanna l-esperti u rapport mant il-Kommissjoni Ewropea. Ejjew ngħidu illi ma nistgħux nisostitwixxu it-testijiet kollha fuq l-annimali għandna il-qasam politiku minnaħa u minnaħa l-oħra għandna is-sitwazzjoni reali l-2013 hija wara l-bib. U għalhekk jekk aħna nżommu ma' din il-projbizzjoni dwar l-importazzjoni ta' prodotti kosmetiċi naħseb illi aħna nkunu qegħdin impoġġu F'teddida il-sikurezza tal-konsumaturi ser ikun hemm inqas prodotti għalihom fuq is-suq li niżviluppaw prodotti ġodda iwassal għal aktar sikurtà. U għalhekk il-konsumaturi tagħna dawk Ewropej ser ikollhom prodotti ta' inqas kwalità u li mhumiex siguri l-iktar meta mqabbla ma' prodotti oħra fid-dinja. Imbagħad irridu nitrattaw ukoll il-kompetittività tal-industrija tagħna mhux qed nitkellem biss dwar kumpaniji kbar hawnhekk imma anke dwar SMEs dwar impjiegi ninsabu fi kriżi u għalhekk irridu naħsbuha sew qabel ma ndaħlu azzjonijiet bħal dawn. Jiena naħseb illi nippermettu l-eżenzjonijiet hija alternattiva illi ma nistgħux nevitaw għandna sitwazzjoni fejn dejjem ser nitilfu Iżda, sur President, flus għal riċerka u għall iżvilupp Din hija ħaġa importanti immens. Ħafna finanzi ġew motija lil metodi alternattivi. Jiena naħseb li ħafna minn dawn il-metodi ma jħeġġux l-industrija biex ma ssibx alternattivi. Grazzi. This is Chris Davis und danach François Grossfeld. Saj, Mr. Chris Davis. Grazzi, jena napoġġa l-istqarrija tal-Komissjoni, il-kol nistaw nifirħu l-Komissjoni u l-innanfusna u l-industrija tal-kosmetika u l-NGOs fuq il-progress illi sarf dan l-ħar deċenju. Kien progress sostanzjali. Jena kol sodisfat illi l-Komissjoni ma poġġiċ ċertu proposti speċifiċi li jaħtieġu illi nieħdu deċiżjoni diffiċli għaliex xina qed nara f'xini ir realtà tas-sitwazzjoni. Iżda għaxar snin ilu ħafna minna għamlu stqarrijiet fejn qalu illi aħna ma rridux inġelu lill annimali ibatu isofru biex niżviluppaw prodotti għal bniedem biex igawd il-bniedem u tgawd il-vanità tal-bniedem. Emmin jgħid li din tista' tkun teddida għal sikkurta tal-bniedem, imma ma naħsibx illi jekk u l-kas. Mux ħanaqbdu prodotti li jinsabu fuq is-suq bħalissa u neħħuh mis-suq. Jien nixtieq nkun nafna il-Kummissjoni jekk forsi indirizzat l-alternativi li resqu l-NGOs fejn it-test attuali fejn hemm sostituti għall-annimali, forsi hemm xi mod kif nistgħu induru maħħa din il-problema. U mhux naċċettaw illi dan huwa ostaklu nifqu hemm. X'effett ser ikollu fuq l-industrija dan? Jekk ngħidu illi leġislazzjoni attwali tittiġi infurzata mija fil-mija. Min jgħid li dan ser jaffettwa mijiet ta' eluf ta' postijiet ta' xogħol, imma forsi lanqas biss ser jaffettwa laqas post ta' xogħol wieħed Il-Komissjoni qalet li aħna se nippermettu eżenzjoni skont il-każ jekk dan jagħti valur miżjud sinifikattiv irdu nkunu determinati, konvinċenti hawnhekk. Tu nkunu konvinti illi ta' bilħaq kien hemm valur miżjud. Grazzi. Grazzi Dank, Chris ħafna sana l François Crostet un bat wara għanna kollega. Merci beaucoup. Euh, il s'agit là d'une Grazzi sew. Dinja xi ħaġa illi aħna trattajnija kemm il-darba. Nixtieq infakkarkom illi l-industrija tal-kosmetika hija fost l-iktar industriji innovattivi fl-Ewropa, hija wkoll mexxejja globali fis-settur tagħha. Toħloq ħafna impjiegi, impigi ta' biltajiet u li jien immens u hemm subijiet ukoll ma' ċentri ta' riċerka u hawnhekk maħniex nitkellmu biss dwar negozji kbar imma wkoll dwar SMEs dinamiċi. L-industrija tal-kosmetika tirriċerka wkoll is-sostituti għall-annimali għall-eżami għall-attestijiet. U hemm ħafna lok għal progress. L-industrija sabet metodi differenti illi minnhom qegħdin jibbenefikaw industriji oħra. U huma jridu jipprovaw illi l-prodotti ma jagħmlux ħsara qabel ma huma jpoġġu fis-suq dawn il-prodotti. Il-projbizzjoni ta' testijiet fuq l-annimali għal raġunijiet tossikoloġiċi ser ikun possibbli biss jekk insibu metodi illi huma relevanti u validati u għalhekk hawnhekk qegħdin naraw illi l-projbizzjoni sa Marzu 2013 dan dal-waqt jasal dan il-perjodu u għalhekk aħna isser namlu hemm prodotti li ser jiġu projbiti anke jekk jistgħu jkunu ta' bilħaq verament effettivi il-Kummissjoni kif ser toħroġ b'ċifri illi jirriflettu l-impatt fuq l-impjiegi, l-impatt ta' din l-iskadenza illi dal-waqt tasal Tista' tgħidilna kemm qed insalvaw annimali l-Kummissjoni billi nżommu ma' din l-iskadenza tal-2013? Kollega Andrea Zanoni. Oreste Rossi mbagħad Andrea Zanoni. Grazzi President. Irridu noqogħdu attenti meta nitkellmu dwar dawn is-suġġetti u nagħtu biżejjed ħin lill-kummissarji. Il-Kummissjoni la tat opinjonijiet lanqas tarif preċiż lill-kumitat tagħna, l-kumitat tal-ambjent. Jiena qed nitlob ċertu impenji preċiżi. Aħna infatti kontra li konna deadlines dawn li konna posponiment fir rigward tal-kosmetiċi. Iżda aħna rridu ċertu garanziji l-ewwel net illi jitneħħa l-obbligu ta' esperimenti fuq l-annimali mill-proċedura ta' autorizzazzjoni u marketing tal-kosmetiċi kollha għal xekk ikun hemm dan l-obbligu ma jistax ikun hemm il-projbizzjoni min-naħa l-oħra. U t-tininet illi l-Kummissjoni timpenja ruha biex tiprojbixxi il-marketing iġifieri l-importazzjoni minn pajjiżi terzi tal-prodotti kollha kosmetiċi illi anke għal xi parti minnhom naraw illi jkun hemm l-esperimenti, testijiet fuq l-annimali. U l-Kummissjoni trid tgħidilna wkoll kif ser tivverifika li l-prodotti li ġejjin minn pajjiżi terzi m'għandhomx xi komponenti illi minħabba fihom kien hemm xi testijiet fuq l-annimali għaliex inkella ser nitqu bil-kumpaniji tagħna. Ġifieri iva għall-użi kosmetiċi, imma minnaħa l-oħra iva wkoll għall kontroll rigorus dwar dak li aħna nimpurtaw u dwar dak li rridu nagħmlu. Andrea un L'impegno che l'Unione Europea si è presa con Kollega Zanoni, Iva, edin naraw illi edin nitkelmu biex namlu proibizjoni tal-esperimenti fuq l-annimali, dan huwa impenni li rridu nżommu. Jiena nixtieq nistaqsi lill kummissjoni ser me ser tgħid meta xi trid tgħid hija meta tgħid illi ma trix tagħmel posponiment ta' din l-iskadenza imma li tagħmel ċertu derogi skont il-każ u tagħmel kontrolli wkoll. Jien nixtieq nifhem x'tip ta' kontrolli għandha f'moħħa illi tagħmel min ser jikkontrollaw huma l-istati membri li ser jikkontrollaw hemm entità Ewropea illi ser tagħmel dawn il-kontrolli. Iva, diġà huwa diffiċli illi nippermettu u niżguraw illi direttivi u regolamenti jiġu mħarsa. U għalhekk jiena ma naħsibx illi deroga posponiment jista' tista' ta' bilħaq taħdem u għalhekk irridu nżommu data ta' 11 ta' Marzu 2013. Fokjes, Sofi Okuni u dan Dan Jörgzi. Merci, Monsieur le Président. <coughs> L'Onorevoli Okoni. Grazie, President. Kollegi, Jiena favur il-proibizzjoni tal-esperimenti fuq l-annimali fil-qasam tal-kosmetika. Imma irridu noqogħdu attenti kif nagħmlu din il-proibizzjoni. Jiena favur li nħarsu lill konsumatur Jiġifieri jekk aħna namlu proibizzjoni fuq l-esperimenti fuq l-annimali, dan ma taħsbux illi naqqas il-kwalità tal-esperimenti ta' dawn it testijiet li aħna għanna urdu noqdu attenti għaliex dan jagħmel ħsara, jista' jagħmel ħsara lil konsumatur. U aħna ngħidu hawnhekk li rdu nħarsuhom lil konsumaturi. Il-bieraħ fis-Summit Ewropew il-kapijiet ta' stat u gvern tagħna għamlu l-almu tagħhom biex joħorġu bi pjan ekonomiku ta' tkabbir biex joħolqu l-impjiegi u jisprunaw il-kompetittività ta' negozji tagħna u għalhekk aħna hawnhekk irridu noqogħdu attenti. Ovvjament irridu niprojbissu l-esperimenti fuq l-annimali. Sur Grostet tatna ċifri għaltinna x'tirrappreżenta l-industrija tal-kosmetika fl-Unjoni Ewropea u għalhekk irridu nagħtuhom il-ħin biex joħorġu b'esperimenti alternattivi għaliex hawn ħafna x'nitilfu hawnhekk l-tkabbir ekonomiku, l-impjiegi din l-industrija tista' tmur band oħra għaliex l-esperimenti fuq l-annimali huma permessi lil mill-Unjoni Ewropea u għalhekk ma rridux inkunu dawk illi qegħdin nikkawżaw lill industriji biex imorru jaħdmu band oħra. Eh, spørgsmål til kommissionen, og så en kommentar til, til debatten her. Spørgsmål til kommissionen... Itkellem li, miss. l Jorgensen. Jena għandi mistoqsija u għandi komment. Għandi mistoqsija lill kommissjoni Nishtiq inkun naf jekk għandkom xi ċifri Tistaw tgħidulna kemm l-esperiment fuq l-annimali intom irnexxilkom tevitaw grazzi għal din il-proibizzjoni, forsi tista' twiġibni l-Kummissjoni. Dawn l-esperimenti ikkawżaw dbatija l-annimali u kol jina imwaxħax għaliex il-kollega mill-PP għali li kollox huwa relattiv u rridu nżommu dan u dimmoħna meta nimplementaw il leġizlazzjoni Iżda din hija xi ħaġa li diġà għandna fidejna ma rridux narġgħu ninnegozjaw naqbel ma' Chris Davis. Din mhix dwar is-sigurtà tal-konsumatur, dik tinsab hemmhekk diġà diġà żgurajna illi dan ikun il-każ. Issa rridu naraw sal punt aħna nistgħu nippermettu lill-annimali nħallu lill-annimali isofru biex ikonna aktar kuluri differenti tal-lipstick Irridu nżommu f'moħħna illi hemm prodotti li huma rikonoxxuti li huma awtorizzati u għalhekk irridu naraw ser nagħmlu minħabba illi għandna alternattivi jista' jkun hemm aktar alternattivi li forsi fil-ġejjien jistgħu jiġu permessi u naf li l-proċess huwa ikkumplikat jekk il-metodi alternattivi kellhom jiġu awtorizzati. Jiena president ta' grupp u l-grupp tiegħi huwa mħasseb ħafna dwar dan il-punt ilu mħasseb u ma naħsibx li aħna rridu mmorru kontra dan ma rridux noħolqu aktar problemi. Nkellim li miss l-Onorevoli Schleiter, hemm bosta sustanzi li nistgħu naqdu għom mal-kosmetiċi, ma neħtiġux aktar kosmetiċi. Din hija waħda mill-ftit liġijiet illi jafu dwar ċittadini tal-Unjoni Ewropea huma sodisfatti u issa qed nippruvaw imbabsuha, inbidluha u ser ser niqirdu kull tip ta' fiduċja illi l-pubbliku għandu fil-Parlament Ewropew għalhekk l-ebda posponimenti, l-ebda kimiċi, kimiki ġodda, il-metodu li għandna bħalissa u għadġa ċar biżejjed u m'għandniex għalfejn nibdluh. Grazzi ħafna sabiex nikkonkludu din id-diskussjoni għandna l sinjor Rodbier tixtieq tiġessaqsi mistoqsija. Grazzi Sur <laughs> Huber. Biex ndullaj il-Kommissjoni għal darbohra. Tista sabin tejdinna jek joġoba. Għaliex li kolli ngħid xi ħaġa waħda hawnhekk. Jekk aħna irridu nżommu mal-iskadenza, irridu nżommu magħha. U mhux ser naslu mkien jekk mhux nżommu magħha. Dan mhux pal każ tal-bajt tal-tiġiġ li ħadd mu qed jeqridhom u għadhom hemmhekk fuq is-suq irridu namlu dak li għal Chris Davis dak li qed jien, irridu namlu differenza bejn dawk il-prodotti illi m'għandhom bżonn dawn it-tlet punti aħħarin u ser tgħidilna xinu ma l-possibiltajiet ser tirrispettana meta aħna ngħidu le rridu skadenza sħiħa mbagħad implementawa Mbagħad inkunu nistgħu nersqu l-każ il-qorti wkoll. Grazzi, sej Mr. Kommissjoni, kjoġbok tkellim għal daqsek tul, kun pitos konċiza minħabba li aħna għanna agenda u ma nishtuqx ndemu wiz. Grazzi. Mr. Chairman, um, as you can hear, Sabine Lecrenier. Grazzi, President. Sabine Lecrenier kella tattendi laqa oħra. Jena Jacqueline Majna, id-direttur responsabli, suppost kelli għaw mill-bidu, iżda ma stajċ, sfortunatament. Ser nżon fil-qosor. Jena nishti namel zewċ punti importanti biex nibda. L-ewel net qed naraw l-importanza illi niżguraw is-sigurtà tal-utenti tal-konsumaturi din hija ċentrali fil-ħsibijiet kollha tagħna. Mhux se ikun hemm kompromess fuq is-sigurtà tal-prodotti tal-kosmetika. tal prodotti tal kosmetika Dan ifisser illi jekk ma jkunx hemm dejta xirqa biex nigarantixxu biex niżguraw is-sikurtà ta' ingredient jew prodott kosmetiku, dan mhux ser jitħalla jitpoġġa fis-suq. Jekk jitqajmu mistoqsijiet, kwistjonijiet dwar is-sikurtà ta' sustanza li qed tiġi użata bħalissa u d-dejta ma tkunx disponibbli, Mela allura dan il-prodott ikollu jiġi irtirat mis-suq. It-tieni punt tiegħi Nixtieq nisħaq li l-Kummissjoni sissa għadha ma deċizjoni deċiżjoni dwar dak li hija ser tagħmel fid-dawl tal-evidenza li għandha disponibbli. Hemm tliet possibiltajiet. L-ewwel possibilità hija li niżguraw illi l-iskadenza tidħol fis-seħħ mingħajr emendi mingħajr postponiment. Jekk dan ikun il-każ, il-Kummissjoni manda għalfejn tagħmel xej il leġislazzjoni kif intqal diġa' tinsab hemmhekk Żewġ possibiltajiet oħra li referejtu għalihom huwa posponiment tal-iskadenza jew kella iż-żamma tal-iskadenza imma ikun hemm xi ftit ta' derogi, livell ta' derogi. F'dawn iż-żewġ każijiet il-Kummissjoni tittamel proposta li mbagħad tiġi diskussa fih dan il-Kunsill u fil-Parlament. Għalhekk aħna ġejna mitluba dwar il-punti ta' tmiem tagħna li huma rikjesti għal prodotti kollha tweġiba hija le mhux fil-każijiet kollha. Għedin naraw it-tossiċità u ta' doza u tossiċità tal-ġilda. Dawk ix-xjenzati illi produċu dan ir-rapport jgħidu illi il-testijiet alternativi mhumiex disponibbli. Il-natura ta' deroga issa. Kiku aħna kena navanzaw din l-idea ta' deroga, aħna ikonna poġġu ċertu kondizjonijiet biex niżguraw illi din hija disponibbli biss għal dawk illi ta' bilħaq jeħtiġu din id-deroga. Dan ifisser l-ewwel nett li din tkun disponibbli biss meta jkun hemm valur miżjud sostanzjali għal dan l-ingredjent il-ġdid, per eżempju xi preservattivi li jiġu użati juru risk, riskju ta' rezistenza tal-bakterja u għalhekk din dan jista' jkun qasam partikolari. Dan mhux ser ikun disponibbli biss għaliex dan l-ingredient il-ġdid li qed jiġi eh, prodott jippermetti li jkun hemm produzzjoni binqas pejjeż jew inkella xi titjib żgħir bħal pereżempju kulur ġdid għal lipstick jew għal eyeshadow dan irrit itejjeb is-saħħa u l-benessri tal-konsumaturi. Nistaw nitolbu deroga kemm il-manifattur jista' jitlob deroga kif ukoll l-assoċjazzjoni huma jridu juru id-data tossikoloġika irdu jgħidu li din ma kienx disponibbli u ma setgħex tinkiseb permezz ta' metodu alternattivi. Irdu jiżguraw testijiet fuq l-annimali fejn ser isiru u skont li ma kondizjonijiet ser isiru irridu juru kol impen impen għall investiment u riċerka dwar il-metodi alternativi. Dan huwa ħsieb tagħna dwar id-derogi, imma ovvjament irridu niżviluppaw aktar dan il-ħsieb. Għadna ma wasanniex għal opinjoni għal fema aħħarija hawnhekk. Biex inwieġeb il-mistoqsija ta' lebda prodott li bħalissa jinsab fuq is-suq mhux ser jiġi effettwat dan eh, mhuwiex il-każ għaliex jekk ikun hemm xi tħassib dwar is-sigurtà tiegħu dan jista' jiġi irtirat mis-suq. Għanna rispons għal bosta, mistoqsijiet, għanna dejta dwar l-impatt fuq l-industrija, l-impatt fuq l-impjiegi li jista' jkun hemm dwar ir-riċerka u l-innovazzjoni. Dan huwa parti mill-evalwazzjoni ta' impatt li qegħdin nagħmlu bħalissa u dawn iċ-ċifri nistgħu natuhom lill-membri tal-Parlament. Biex inwieġeb il-mistoqsija dwar l-importazzjonijiet mill-pajjiżi terzi. Importatur ta' prodotti kosmetiċi fl-Unjoni Ewropea irrid jagħti fajl tekniku dan irid jiggarantixxi s-sigurtà bl-istess mod tal-prodotti li jiġu prodotti fl-Unjoni Ewropea u dan jiddependi fuq l-autoritajiet ta' sorveljanza fl-istati membri biex jiżguraw illi dan huwa fajl komplet u mhux arriqi. E e. Dwar numru ta' esperimenti fuq l-annimali din l-aħħar sena ta' esperimenti kienem 1500 esperiment fl-Unjoni Ewropea. Jekk qed nifhem sew ħafna minn dawn l-esperimenti jsiru fuq mammiferi iżgħar ġrieden u firin. B'mod partikolari fl-2009 l-aħħar sena illi kien legali, kien għadu legali imma mhux għas-sena kollha, kien hemm total ta' 344 esperiment Nittama li stajt nwiġa pal mistoqsijiet kollha tagħkom u nittama li dan għamiltu mill-aktar mela fl-inqas ħin possibbli. Grazzi ħafna sa nixtieq ngħaddu għal punt li jmiss fuq l agenda li għal l-mistoqsija orali dwar il-punt dwar l-ilma sa nixtieq li nitlob lill-Kummissjon sabiex jitkellmu għal tliet minuti u mbagħad nisimgħu lil Sinjura Margareta Awken għal minuta, mbagħad il-Kummissjoni ħajerġa' jkollha l-opportunità fil-qosor ħafna iżda sabiex tuġeb il-mistoqsija. Nkalla żgur li ma jkollniex biżejjed li sabiex inkomplu għaddejjem bl-aġenda tagħna kiex b'Kummissjoni. Thank you, uh, Mr. Chair. Grazzi ħafna, Sir President, u li lill-membri tal- tal-din il-mistoqsija nixtieq inħabbar illi mill laxa ta' dalodu l-proposta ġiet adottata mill-Kummissjoni u għalhekk hija proposta li veru li kien hemm pero bħal bħalma tafu deċiżjonijiet fil-Kommissjoni siru b'mod kolleġjali u jkun hemm ħafna mistoqsijiet bejn Kommissjoni u oħra u allura indumu biex nwieġbu dawn it-tip ta' mistoqsijiet, però issa il-proposta ġiet adottata. It-tieni parti tal-mistoqsija hija jekk kien xemm xi bidu sostenibbli fil-proposta tal-Kummissjoni u mill u tuġiba hija le m'hemmx m'hemmx tibdil fil-proposta tal-Kummissjoni hija proposta taħt il-direttiva dwar l-ilma biex li tirregola s-sustanzi kimiċi Li ġem direttiva tal-2008 f'dan il-qasam u din u dan huwa aġġornament ta' din id-direttiva. Iżżid 15 il-sustanza l-ġdida mal-lista ta' sustanzi li għalihom hemm limitu, hemm valur, hemm limitu li jistgħu jużaw l-istati membri dan jinkludi sustanzi li huma huma endocrine disruptives, kimiċi tal-industrija u jinkludu wkoll eh, kimiċi taħt din id-direttiva numru ta' farmaceutiċi tlieta biex inkun eżatt. Ħaġoħra ġdida hija il-watch list problema li għandna l-Kommissjoni u li biex din il-proposta hija noqqas ta' dejta li għandha li kien hemm disponibbli. Allura jistkonna isna f'ċirku vizzjuż għaliex l-uniku sustanzi eh, li ksajna nevalwaw kienu dawk li kienu diġa elenkati. Eh, u għalhekk domna biex ħarġna b'deċiżjoni bl-ma sostanzi se inkludu fil-lista. Allura isna tindaħlu l-kemiċi b'mod ad hoc U imbagħad l-informazzjoni li niġbru nkunu permezz l-informazzjoni li niġbru nkunu nistgħu ninkludu sustanzi oħra f'dan il-lista. Naħseb li dak kollox eh, prifat nwieġeb f'żewġ minuti u nofs, naħseb dak huma l-bażi ta' dan il-proposta. Grazzi. Fa' eine minuta Margarita Auken. Grazzi ħafna sanna minuta sinjura Awk numba tisqal minuta oħra s-sursiba. Dansk, for derfor får jeg en kontakt med kommission. Grazzi ħafna għan itkellem bid-Danis illum għaliex bekk nkun nista' nitkellem il-sim pajjiżi anka eh, anke press li u kummissjoni wkoll hija Danisa. Ilna sena nistennew din il-proposta u jina ferħana minn b'dak li għadha kemm qalet il-Kummissjoni, però għandi mistoqsija x'namillek. Tista' l-Kummissjoni tajdilna possibilitajiet sajtina paragrafu 16a kif se japplika dan fil-prattika? Għaliex eh, naf li jatem ħafna affarijiet li għadhom mhumiex konkreti, jekk ridu trasparenza, mela irridu nħarsu din il-kustjoni tal-medja. Tal fax il-Komissjoni tista' tista' intervjeni il-Komissjoni tista' t-izgurana li se jagħmlu dak kollu li jistaw eh, li jippermetti 16.8 għaliex eh, dan jfisser li jkun konformi ma dak li kien ġi propost fit-tmeninijiet, meta ġi proposta din il-proposta l-ewwel darba u li dan jerġa' jiġi inkluż għal darba f'din il-proposta. Iva, u għek għana din fuq punt fuq l-agenda importanti ħafna u jiena fil-fat xtaqt li kiku ma t-permettix li tħalli xi kollegi li jitkellmu darbtejn fuq punti oħrajn, iżda li konnektar ħin sabiex niddiskutu dan il-punt, Jina naħseb li kulħadd għandu jkollu l-istess dritt sabiex jitkellem U hekk u naħseb aħjar tistabilixxi il- eh, il-ħin sabiex il-kelima jkunu jistaw jitkellmu għal xi ħadd ikun ħames minuti, għal ħadd ieħor ikun minuta. Jiena naħseb li hawnhekk qed nitkellmu fuq proposta leġislativa tal-Kummissjoni li hija importanti ħafna għal raġuni jiena naħseb li din il-proposta hija importanti ħafna li issir proposta leġislativa. Jiena naħseb illi hawnhekk fil-fatt għandek tqis u tkejjel l kulħadd bl-istess mod. Aħna nafu wkoll li dwar din il-kwistjoni, aħna nafu li hija pjuttost problematika u hemm ċertu sustanzi li huma pjuttost ukoll diffiċli u aħna nafu li l-Kummissjoni issa qiegħda tistabbilixxi li hemm ċertu elementi ġodda illi edin ikunu evalwati, jena nafseb illi dawn jirrappreżentaw problemi kbira, aħna nafu li dan fil-fat jirrappreżenta statju ġdid fl-Ewropa, però l-Kummissjoni forsi tista' tina idea ġenerali ta' kif huma fil-ġejjini beħsibhom jieħdu ħsieb dawn l-elementi ġodda li ħajkunu ħajfiġġu fil-ġejjini. Grazzi ħafna li Richard Seba issa nisimgħu lill kummissjoni bit-tweġiba ta' żewġ mistoqsija, jekk jogħġbu. Thank you. Grazzi. Mela, l-ewwel net nixinajt li naħseb li dak u għaxolkom mux xolna li tadottaw il-proposta. Aħna diskutu mbagħad l-implementazzjoni. Palma tafu il- Issa imbidlet ix-xena fuq il- fuq l istat ta' sostanzi kemiċi minn meta ġiet adottata direttiva dwar l-ilma. Intlaħaq bil għanna regolamenti fuq il-bioċidi, fuq il-pestiċidi u l ordak kollha għandna bżonn biex jiġu implementati dawn id-direttivi u nilħu l-standards huma stabiliti f'dawn id-direttivi. Imbagħad għandna miżuri fl-istati membri eh, permess tal-prinċipju ta' sussidjarjetà, per eżempju, il-farmaceutiċi li huma permessi f'dan il-direttiva mhumiex fl-ilmijiet kollha, però ħafna, pero jeżistu f'ħafna postijiet il-miżuri diġa jeżistu, hemm miżuri ta' prevenzjoni, hemm miżuri ta' trattament ukoll, però dawn palmat l-aħjar li jiġu eh, rizolti fuq bażi lokali għanna strategija ta' implementazzjoni komuni mal-Istati membri fejn niddiskutu l-implementazzjoni tal-direttiva għafas dwar l-ilma, xinumma l-standards tal-Istati membri u lest li niddiskutu din mal-Istati membri fuq eh, aktar gwida fuq dak li mal-farmaceutiċi. <coughs> L-ideja tal-watch list hija li konna sustanzi fuq lista biex naraw jekk jimponux problema fuq livell Ewropew, imbagħad inkunu nistgħu individwaw manka l-proposti fil-ġejjieni. Hemm eh, skeda għal proposti eh, ġodda fis-snin li ġejjin, Jekk se ndaħlu sustanzi ġodda, nkunu għedin nippermettu il-Kommissjoni li daħħal dawn il-sustanzi ġodda fil-lista per stati delegati nimmonitoraw, namlu monitoraċ tagħhom għal sentejn, imbagħad eh, permezz dik l-informazzjoni naraw nistgħu ndaħluhom jew le fil-proposti eh, fil-futur. U fuq il-farmaceutiċi nixtieq ngħid illi hemm ħafna affarijiet li qed jiġru bħalissa fl-Istati Membri, eh, trattament tal-ilma mill-isptarijiet. Anka fl-Iżvizzera hemm regolament li ġi introdott li eh, jistabilixi standard tal ċerti farmaceutiċi u jgħid ukoll kif għandu jiġi trattat dan l maħazzin u naħseb li jekk jisir pajjiżi oħra jista' jsir ukoll fl-Unjoni Ewropea. Ich bedanke mich recht herzlich für die Antworten und bitte um Nachsicht, dass wir ein bisschen im Zeitverzug gekommen sind. Iva nafur li xorta wahda sa mill-li jider dawimna daqxejn u edin daqxejn tart, pero xorta wahda nishtiq ningrazzjak tal-provajt iż-żom fil-qosor. Grazzi ħafna s-sazis kollegi nishtiq illi naddu għal-votazzjoni tama li l-kol kemantkom, kol għandkom il-karti tal-votazzjoni u nixtieq li nibdew bil fuq l agenda numru 10. Sir President, on the point of order. Skont ir-regola 156 ta' regoli ta' proċedura tagħna, emenda tista' tkun spjegata mill-persuna illi tressa din il-proposta u skont ir-regola 150 tal-proċedura din tapplika wkoll għal laqgħat tal-kumitat. Issa fil-każ tal- regolament dwar il-salfer aħna jiena l-bira saqsejt illi konna id-dritt li fil-fatt diskutu l-emendi. Dan huwa dritt tal-awturi tal-emendi, dan huwa dritt li ma jistax jinkisser għal din raġuni nitolbok sabiex eh, nidiskutu. Inti mhux qed titkellem iżda dwar il-punt li ħala nivvutaw dwar issa ġifieri l ġedzjoni tar-regola 88. Jekk mhux dan il-punt fuq l-aġenda, nixtieq li nibdew bil-votazzjoni. Mbagħad meta naslu għal punt li dwar tixtieq titkellem erġa' tkellem. Mela ngħaddu għal eh, votazzjoni elettronika kulħadd lest minu favur. il partita Soċjalista għandu membru żejjed minn jidher. Die Abstimmung ist damit. Votazzjoni issa maluqa. 45 favur, mistax kontra. U tlet astenzjonijiet bekk għadda. Issa ngħaddu għal punt numru 13 So, wir kommen zu Abänderungsantrag 58. Naddu għall-emenda 58 minn favur kontra astenzjonijiet ma' L-emenda 57 favur kontra astenzjonijiet Ma d-diċ iżda nishtiq nerġa' nċekkja vot elettroniku. Xorta għadat naraw li l-Partitu Soċjalisti għandu membru Zejjed għawek f'dan il-kuntest nalaq il-votazzjoni issa iva b'moċċar ma għaddiċ din il-votazzjoni ngħaddu issa għad 59 favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ. Emenda numru seba' sa favur kieġobkom kontra astenzjonijiet ma ddiċ. Jek tixtiqu niċċekkjaw għamela l-ensaw niftu l-votazzjoni elettronika jkieġobkom fuq n numru 7. Naraw li jissa u għal-partit tal-IPP li għandu żewġ membri zejta. Kieġobkom issa votazzjoni hija maluqa 30 favur, 30 kontra għaddit. Tajjeb li ċekjajna. Emenda 60 u emenda 61 għan votaw dorom flimkien favur kontra astenzjonijiet ma deċ. Naddu issa għall-emenda 62 minu favur kontra astenzjonijiet. Diru kol nishtiq li nikontrol permezz ta' votazzjoni elettronika kieġobkom fuq l-emenda 62. Fondazzjoni Samaluqa magħluqa. 36 favur, 26 kontra. Għaddiet. Naddu issa għall-emenda konsolidata numru 2 minn huwa favur. Minu kontra astenzjonijiet maddiċ. Naddu sal-emenda sebejn minu favur. Minu kontra. Astenzjonijiet. Aħjar nikontrolla permezz ta' votazzjoni elettroniku jekk jiġu votaw fuq emenda numru sebejn? Votazzjoni samaluqa. 37 favur 26 kontra mem lebda stanzjoni allura għaddiet. sena du għall-emenda 64 favur kontra astenzjoniet ma ddietx. Naddu issa l-emenda 63 favur kontra astenzjonijiet Aħjar nikkontrollaw permezz ta' votazzjoni elettroniku, elettronika jek jogħġobkom Jifutaw. Votazzjoni issa magħluqa. 36 favur, 26 kontra, mem l-ibda għaddit. Sena <coughs> għaddu għal-emenda 8 għan favur, kontra, astenzjonijiet ma' Emenda 65 u emenda 66 favur kontra astenzjonijiet. Aħjar nikontrolla permezz ta' votazzjoni elettronika kieġobkom għall-emenda 65-66. Votazzjoni samaluqa. 30 favur, 29 kontra, memlu b'dastanzjoni għaddit. Naddu għal-emenda 67 minn favur, kontra, astenzjonijiet għaddiċ. Emenda numru 9 favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. 10 favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. Emenda 68 favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ. Emenda 69 favur. Emenda 69 emenda 70 flimkien favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Issa naddu għall-emenda 11, 24 u 8 b flimkien bħala pakket minn favur Minu kontra? Astenzjonijiet? Maddewx. Naddu issa l-emenda 72. Favur? Kontra? Astenzjonijiet? Maddiċ. Emenda 12. Favur? Kontra? Astenzjonijiet? Maddewx. 74. Favur? kontra astenzjoniet maddiċ, numru 14 favur kontra astenzjonijiet. Ma tantx kien ċar dan. Nasib aħjar nikkontrollaw permezz ta' votazzjoni elettronika kieġobkom fuq in-numru 14. Hemm żewġ membri żejda milli jidher fuq il-computer għal Partit Soċjalista kieġobkom. Votazzjoni issa malu għad 39 favur 24 kontra għaddiet. Naddu issa l-numru 75 mill favur kontra astenzjonijiet. Ma tiġ Naddu issa l-emenda konsolidata numru wieħed minn favur Minu kontra? Astenzjonijiet? Maddiċ. Il-lemenda 15 kietur tirat, sanattu l-lemenda 76, minu favur. Minu kontra? Astenzjonijiet? Nasib aħjar nerġaw nitċekjaw din l-emenda 76 permezz ta' votazzjoni elettronika kieġobkom. Votazzjoni issa magħluqa 38 favur 24 kontra l-ebda stanzjoni għaddit. Naddu għal numru 77-78 minu favur, minu kontra, astenzjonijiet, għaddit. Naddu issa numru 16 minu favur, minu kontra, astenzjonijiet. Maddiċ. Emenda konsolidata numru 3 minu favur, minu kontra, astenzjonijiet. Maddiċ. Naddu sa numru 17 minu favur, kontra, astenzjonijiet. Maddiċ. Numru 13 favur, kontra, astenzjonijiet. Maddiċ Naddu sa numru 79 minu favur, minu kontra astenzjonijiet. Għaddit. Jek tixtiequ nikkontrollaw mela nistgħu nagħmlu votazzjoni elettronika fuq l-emenda 79 kieġobkom. Kulħadd t vota Mela issa nagħlaq votazzjoni 39 favur 23 kontra għaddiet. Numru 18 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Numru 19 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 81 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Numru 80. Jek tixtiequ tikkontrollaw mela le, nistgħu niċċekkjaw b'mod elettroniku jekk iġobkom fuq wieħed tmenin votaw. Votazzjoni issa magħluqa. Ħamsa tletin favur, 24 kontra, sensjoni waħda qaddiet. Emenda 20 minn favur, minu kontra astanzjonijiet matiċ. Naddu issa għall-emenda 82 u 83 fl-imkien minu favur minu kontra astenzjonijiet għaddit. Naddu issa għal numru 84 u 85 minu favur, minu kontra, astenzjoniet maddiċ. Naddu issa numru 21 minu favur, minu kontra, astenzjoniet maddiċ. Naddu issa l-emenda 22 u 86 favur, ma identiċi kieġabkom favur, kontra, astenzjonijiet. Għaddit. Naddu issa għal numru 87 minu favur kontra astenzjonijiet. Maddiċ numru 88 minu favur kontra astenzjonijiet. Maddiċ. 89 favur. Kontra astenzjonijiet. Maddiċ. Naddu issa numru Disejn u wieħed u disejn, it tnejn li huma huma identiċi minnu favur kontra astenzjonijiet. Għaddit. Naddu issa għall nessi Emenda 23 minnu favur, minnu kontra astenzjonijiet. Maddiċ. Naddu issa l-emenda 92 u 93 ħanivutaw dwarom flimkien minn favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ. Naddu s-salamenda salamen 94 minn favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ. 25 minn favur minn kontra astenzjonijiet ma ddiċ. Naddu s-salamen da favur kontra issa għal premessi Għanna l-emenda 26 minu favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. 27 minu favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. 28 favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. 29 favur. Kontra astenzjonijiet għaddit 30 favur kontra astenzjoni tad-diet, 31 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 32 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 33 favur kontra astenzjoniet maddiċ. Po 30 favur kontra astenzjoniet din ixtieq nikkontrolla permess ta' votazzjoni elettronika kieġob konvotaw fuq numru 34. Votazzjonija maluqa 32 favur 28 kontra għaddit. Emenda 35 favur. Kontra astenzjonijiet għaddit 36 favur. Kontra astenzjonijiet għaddit. ħan nikkontrollaw mela jekk tixtiequ fuq l-emenda numru 36. Votazzjoni s-sama luqa. Anzi, qabel narqot naraw li l-IPP hemm żewġ karti żejda l-IPP kieġobkom. Tajje, issa. Mela na 16 favur 46 kontra kien ċar ma tiċ. Sana numru 37 minu favur minu kontra, astenzjoniet ma tiċ, naddu issa numru 38, minu favur, minu kontra, astenzjonijiet? Ma nistax nara eżattament aħjar nikkontroll permezz ta' votazzjoni elettronika numru 38. Kieġobkom, votaw. interpretazzjoni s magħluqa. Għanna 34 favur 26 kontra għaddiet. Issa ngħaddu elementa numru 40 minu favur, minu kontra astenzjonijiet maddiċ. Naddu għal 41 u 42 ma identiċi minu favur, kontra astenzjonijiet għaddit Issa naddu l-emenda numru 2 minu favur, minu kontra astenzjonijiet ma tiċ. Numru 43 minu favur. Kontra astenzjonijiet għaddit. Naddu issa l-emenda 45-46 minu favur. Kontra astenzjonijiet għaddiet. Issa naddu għall-emenda 47-48 er- u favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Naddu issa għall-emenda 49 favur kontra astenzjonijiet. Nixtieq illi nikontrolla permezz ta' votazzjoni elettronika ma tantx kien ċar kif ġabkom futaw fuq 49. Votazzjoni samalu magħluqa 32 favur 31 kontra. <laughs> Għaddit. Emenda numru 3 minu favur kontra astenzjoniet maddiċ, emenda 50 minu favur, kontra, astenzjoniet maddiċ, 51 favur, kontra, astenzjoniet maddiċ, emenda numru 4 favur, kontra, astenzjoniet maddiċ. 52 favur, kontra, l astenzjonijiet nishtiq il-kontrolla l ta' votazzjoni elettronika kieġobkom, numru 52. Votazzjoni s magħluq 32 favur 30 kontra għaddit. Naddu s-salam numru 5 favur kontra astenzjonijiet ma' 10 Emenda 53 u 54 minn identiċi minn favur kontra astenzjonijiet għaddit għaddew. Issa għaddu għal emenda numru 6 u l-emenda 56 nivvutaw dwarhom flimkien favur kontra astenzjonijiet nixtieq li nikkontrolla din il-ħaġa l-emenda ħanifutaw fuq mod elettroniku fuq l-emenda 56. Votazzjoni sa malwaqa għanna 48 ma favur, 15 kontra. Dak għaddew. Issa ngħaddu l-emenda 55 minu favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. Iva, grazzi għal vota ħari naf, jiena kont naf illi dan ħajkun vot diffiċli u kont lesta illi nivvota favur anka jekk il-problemendi illi aħna ressaqna sabiex namluwa iktar ambizjuża ma jirnexxux, però aħna rnexxilna illi naqsu l-ambizzjoni, anzi minflok nżidu l-ambizzjoni fil-proposta tal-Kummissjoni. Issa minħabba illi tant huwa importanti illi nappoġġaw din il-proposta jiena nixtieq nissuġġerixxi lill membri tal-grupp sabiex jassjenu nixtieq ngħid lil dawk in-nies illi qegħdin jixtiequ illi fil-fatt ikun hemm iktar taxxi fuq l-affarijiet illi niġsu fuq l-elementi li niġsu mhux fuq il-ħaddiema sabiex jerġgħu jikkonsidraw jekk jġobkom astienu. Grazzi ħafna, Iva, nixtieq li issa nivvotaw il-vot aħħari fuq ir-rapport kollu kamu. hu. Votazzjoni elettronika jekk Kulħat Kulħadd vota nixtieq nagħlaq il-votazzjoni. 28 favur, 16 kontra u 19 il-astenzjoni.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 ums Handzeichen. Wer dafür ist? Uruni, jek jintux favur kontra astenzjoni ta' Issa naddu Roadmap, il-rapport ta' Sir Davis u jishtiq jitkellem, jek jġobkom, Sir Davis. To vote, can I ask you just to check the group numbers? Qabel ma nibdew il-vot, tistaw tiċċekkjaw il-numri tal-grupp jek jġbok? Wir haben, Chris Davis, bei jeder Ab Iva, f'kull vot aħna għanna l-possibilità li aħna ċekjaw b'mod elettroniku jekk intom ma tkunu xċerti, naturalment dien tistaw titolbu li aħna niċċekkjaw permezz ta' votazzjoni elettronika u din tkun garantita wkoll li kull partit ikun jista' jivvota bil-membri li jkunu prezenti dakinhar fil-laqgħa.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 L-emenda 109 hija koperta fil-emenda konsolidata numru 17. Mela nibdew bil-emenda ta' kompromess numru 1 minnu favur kontra astenzjonijiet għaddit. Numru 2, l-emenda ta' kompromess numru 2 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Naddu issa għall-emenda ta' kompromess numru 3. Favur. Kontra. Astenzjoni ta' dit. Naddu issa l-emenda konsolidata numru 4. Favur. Kontra. Astenzjoni ta' dit. Issa naddu għall-emenda konsolidata numru 5 minu favur Minu kontra astenzjonijiet għaddit. Naddu issa għall-emenda konsolidata numru 17 fejn l-emenda numru 100 dissessa nkluża minu favur minu kontra astenzjonijiet Naħseb aħjar kontrol permessa votazzjoni elettronika. Kieġobkom. Die S&D hat ein Mitglied zu. Il-Partit Soċjalisti għandu membru żejt kif qed jidher fuq il computer tajjeb mela votazzjoni jagħmlu 34 favur 29 kontra għaddiet. Nadu issa għal eh, kompromess numru 6 minnu favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Naddu issa għal kompromess numru 7 minnu favur kontra astenzjonijiet. Għaddit il-kompromess numru 8 minnu favur, minnu kontra, astenzjonijiet. Għaddit. Kompromess dissa. Favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Emenda konsolidata numru 10, favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Emen, datu kompromess numru 11 minu favur kontra astenzjoni ta' tit. Naddu issa għal kompromess konsolidat numru 12 minu favur kontra astenzjoni ta' Kompromess 13 favur kontra astenzjoni ta' tit. l-emenda konsolidata numru 14 favur kontra astenzjonijiet. Nasib kontra la permezz ta' votazzjoni elettronika, votaw fuq l-emenda konsolidat numru 14 kieġabkom. Die Abstimmung ist geschlossen. Votazzjoni issa maluqa 30 favur 33 kontra. Madiċ. Naddu s-salimenda konsolidata numru 15, minu favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Naddu s-salimenda ta' kompromess numru 16, minu favur, minu kontra, astenzjonijiet għaddit. Naddu issa għal l-emend individuali, emenda 33 favur, kontra astenzjoniet maddiċ, l-emenda 35 favur kontra astenzjoniet maddiċ. Naddu issa għal it-tre wieħed b minu favur, minu kontra, astenzjonijiet. Għaddiet issa naddu għal emenda 45 għanna vot maqsum l-ewwel parti minn favur minu kontra. Astenzjonijiet, aħjar nikontrollaw permess ta' votazzjoni elettronika kieġobkom l-ewwel parti tal-emenda 45. Abstimmung ist geschlossen. Votazzjoni samaluqa. 31 favur, 31 kontra, u astenzjoni waħda l-raġuni ma' għaddiċ. Mela, l-emenda kollha ta' minħabba li ma tiġ. Naddu għassa l-emenda 46 u kol maqsum f'żewġ partijiet l-ewwel parti minnu favur, minnu kontra, astenzjonijiet ma tiġ, it-tieni parti minnu favur. It-tieni parti sum ta' wkoll. Issa ngħaddu għall-emenda 48 favur, kontra, astenzjonijiet Aħjar nikontrolla permezz ta' votazzjoni elettronika kieġobkom. Votazzjoni s-samaluqa 38 favur 24 kontra l-ebda stanzjoni għaddit. L-emenda 47 vot maqsum l-ewwel parti minnu favur minnu kontra astenzjonijiet ma maddiċ. Tini parti ta' assa naddu għal 3-5 mlu favur, mlu kontra astenzjonijiet. Aħjar nerġaw nikontrolla permezz ta' votazzjoni elettronika. Kieġibkom. Votazzjoni sama luqa. 60 fafur, 2 kontra, Nitlobkom biex tollu jdejkom sewwa ħalli bekk aħna nfaċilitaw ix-xogħol tagħna. Kieġabkom. Emenda 49 minu favur, minn kontra astenzjoni ta' żied. It-tre wieħed desa. Anzi l-emenda 50 favur. Kontra astenzjoni ta' żied. Emenda 52 favur kontra astenzjoniet maddiċ, 53 l-ewwel parti minnu favur kontra astenzjoniet maddiċ. it-tieni parti ta' wkoll issa ngħaddu għal emenda 54 għal darba oħra maqsmu żewġ partijiet l-ewwel parti minn favur kontra astenzjonijiet ma' tiġ. Naddu issa għal l-emenda 55 minu favur, minu kontra, astenzjoniet maddiċ. Naddu issa 56 minu favur, kontra, astenzjoniet maddiċ. 57 favur, kontra, astenzjoniet maddiċ. 58 favur, kontra, astenzjoniet maddiċ u 60 identiċi dawn iż-żewġ emendi u għandha vot maqsum żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet. Nixtieq nerġa' nikkontrollaw b'mod elettroniku minnu favur. Aħna nivvotaw fuq l-ewwel partit ta' 59 votazzjoni samalu qatt 52 favur 10 kontra. Jekk joġobkom nerġa' nitlobkom sabiex turu biċ-ċar u tollu jdejkom sewwa ħalli nqogħdu nevitaw n-numru votazzjoni elettronika kull darba. Tieni parti unu favur kontra astenzjonijiet. Ma tiġ jek tixtiequ nikkontrolla tieni parti favur kontra votazzjoni maluqa 32 favur 30 kontra għaddit. Naddu issa l-emenda Agri 2 bist wahda skużawni Agri 2 maqsum żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astenzjoni taddi, it-tieni parti favur kontra astenzjonijiet. Nixtieq li nikontra permessa votazzjoni elettronika ħna din nivvotaw issa fuq tieni parti ta' agri tnejn. Votazzjoni issa magħluqa. 34 favur 29 kontra għaddiet. Naddu issa għall-34 favur kontra astenzjoniet mal-tieġ. Itre 6 favur kontra astenzjoniet għaddiet. Itre 21 maħniċ ħan votaw issa ngħaddu għal itre 4 b minu favur kontra astenzjoniet għaddiet 4 ċetre favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 72 favur kontra astenzjonijiet. Ma tantx hija ċara ħjar nerġgħu nikkontrollaw daqsxejn. Fuq 72 mela kieġobkom. Votazzjoni s magħluqa 32 favur, 28 kontra, 73 favur, kontra. Astenzjonijiet. Nishtiq nikontrolla permess ta' votazzjoni elettronika kif ukoll votazzjoni miftuħa fuq 73. Votazzjoni issa magħluqa. 31 favur, 29 kontra, għaddiet 74 favur kontra, astenzjonijiet ma tiċ 75 favur kontra astenzjonijiet għaddiet Naddu issa 76 favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ. Jek tixtiequ nikkontrolla b'votazzjoni elettronika kieġobkom fuq 5 fuq 76 votaw. Votazzjoni samaluqa 30 favur, 30 kontra għandi raġuni ma ddiċ. 86 favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ. Naddu issa 93 minn favur kontra astenzjonijiet. Maddiċ. Jek tixtiequ nikkontrollaw. Nikkontrollaw fuq eh, mela l-emenda numru 93. Die Abstimmung. Votazzjoni issa maluqa. Meta 30 favur, 30 kontra, għaddit. 94 favur, kontra, astenzjoni għaddit. Naddu s-sena 99 favur, kontra, aħjar nikkontrollawa di li manda disaw design rridu nerġaw nċekjaw, kieġibkom. Votazzjoni samaluqa. 30 favur, 32 kontra, stenzjoni waħda ma ddiċ. Naddu issa għall-emenda 116 minu favur, minu kontra, astenzjonijiet ma Chris Davis, l-emenda 109 l-ura biznija jew eh, kienet ġa koperta, orrejt, tajjeb. Naddu issa għal Anzi, fuq 101 fil-fat ma kellix eh, ma kellix nivutaw. Naddu issa għal votazzjoni dwar l-emenda 117. Ja, wir können 116 nochmal. Mela, ne, nistaw nerġaw niċċikjaw il-116 jek tixtiequ 116 jek jiġobkom. Votazzjoni elettronika miftuħa. Votazzjoni samaluqa magħluqa. 45 favur 8 kontra għaddit. Naddu sal-117, 118, 119, 120 flimkien favur kontra astenzjonijiet maddewx. 121 favur kontra astenzjonijiet. Mili jider miex adottata di naddu għal 122 minu favur kontra Nixtieq li kontra permess ta' votazzjoni elettroniku jekk iġobkom ifutaw fuq 122. Votazzjoni magħluqa 38 favur 24 kontra għaddit. 123 kienet irtirata sanaddu għal 124 minu favur minu kontra astenzjoni tmaddiċ, naddu issa l-125 minu favur, minu kontra, astenzjoniet għaddiet 126 le taqa, minħabba li bieħa 25 kienet adottata, issa naddu għal 129 minu favur, minu kontra, biss votajna minħabba li kważi ħadd ma olla ideh. Votazzjoni elettronika kon fuq 129. Votazzjoni issa magħluqa 54 favur disa kontra għaddiet jekk darboħra urwom eh, sew il-votazzjoni kellha vera ħatamlilna x-xogħol diffiċli kieġobkom. 131. Emenda ta' Sur Davis minu favur. Minu kontra astenzjoni ta' ddit 132 minu favur. Kontra astenzjoni ta' ddit 133. Anzi ta' 133 128 minu favur kontra Naħseb li dik maġġoranza żgħira favur imma qattiet 127 minu favur kontra astenzjonijiet ma tiġ ngħaddu issa 134 Nħata Davis u Peter Liza l-ewwel parti minu favur minu kontra astenzjonijiet għaddiet it-tieni parti minu favur kontra astenzjonijiet astenzjonijiet għaddiet ukoll. Jekk tixtiequ nikkontrollaw nċekkjaw fuq tieni parti ta' 134-135 kieġobkom. Votazzjoni magħluqa 37 favur 26 kontra l-ebda stanzjoni tini parti u ukoll 136 minu favur. Nu kontra astenzjonijiet maddiċ. Ja 36 tixtiju nċekjaw, nċekjaw permezz ta' votazzjoni elettronika kif ikkom votaw. Votazzjoni issa magħluqa 32 favur 30 kontra. Proset l-sur Davis. 137 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 138 favur kontra astenzjonijiet għaddit 139 minu favur minu kontra astenzjonijiet għaddit 140 minu favur minu kontra astenzjonijiet għaddit 141 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 142 favur kontra astenzjonijiet. Ħajja nivotaw permezz ta' votazzjoni elettronika kieġobkom 142. Votazzjoni samaluqa 38 favur 25 kontra għal tiet. Emenda 143, 144 favur kontra astenzjonijiet. Ma 145. Favur, kontra, astenzjoniet maddiċ, 146 favur, kontra, aħjar nikontrollaw, jekk joġobkom 146. Die Abstimmung ist geschlossen. Votazzjoni samaluqa 32 favur 31 kontra għaddit. Naddu issa għal l-emenda 147 minu favur, minu kontra, astenzjoniet maddiċ, 148 favur, kontra, astenzjoniet maddiċ, 149 favur, kontra, astenzjoniet għaddit, 150 favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. 151 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 152 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 153 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 154 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Itħe 20a, mux maħnix għan nivvutaw dwar issa, nifutaw fuq itħe 20b. Kieġobkom favur? Kontra? Astenzjoni ta' dit. 155 favur kontra astenzjoni tmaddiċ 156 favur kontra astenzjonijiet ma tiġ. Naddu issa għal 157 favur kontra astenzjonijiet ma tiġ. Jek tixtiqu nikkontrollaw, nikkontrollaw għadin ċekjawa 157 kieġobkom. Votazzjoni samaluqa 33 favur 28 kontra għaddiet mela. 158 favur kontra astenzjoniet maddiċ 159-160 dawn iż-żewġ mendi huma identiċi kieġobkom favur kontra astenzjoniet għaddew 161 favur kontra astenzjoniet maddewx 162 żewġ partijiet, l-ewwel parti kon favur kontra astenzjonijiet. Kiena naħseb nista' ngħid li għaddiet it-tieni parti favur kontra it-tieni parti wkoll għaddiet. Ma jek tixtiqu l kontrol permess tal-votazzjoni elettronika kieġobkom ivvutaw fuq it-tieni parti tal-emenda 162. Votazzjoni magħluqa 34 favur, 30 kontra, it-tieni parti hija adottata wkoll issa issa ngħaddu għal 163. Żewġ partijiet l-ewwel parti kieġobkom favur, kontra, jekk uru sew, minnu favur l ewwel parti kontra, ta' dit. it-tieni parti favur, kontra, dit u ukoll. Naddu sa li triq 15 minn favur, kontra, ta' dit. emenda 164 minn favur, kontra, ta' dit. 165 favur, kontra ħajkolli nerġa eh, nara li nċakjaw għaddi minu favur 165 kontra ma diċ. Jek tixtiqu nikkontrol permezz votazzjoni elettronika kieġobkom votaw fuq 165. Votazzjoni maluqa 38 favur 25 kontra bekk naraw illi din l-emenda għaddit. Itre 8 maħni xan votaw dwara, wanka l-emenda 166, u anka 10a, itre 10a. Issa naddu għal-votazzjoni fuq itre 10b, minnu favur. Mur kontra, sanzjoniet għaddiet. Issa nistgħu naqbżu għall-emenda agri Għan semnu favur. Minnu kontra. Jekk joġobkom ivvutaw bitċar ollu dejkom sew minn favur kontra għaddit 179 favur kontra maddiċ Naddu issa għal it-tretlettax ħana bżu għax ma rridux nivutaw fuq għassa naddu l-emenda 180. L-ewel parti minu favur. Kontra ma diċ. Jek tixtiequ nikkontrollaw mela le votazzjoni elettronika kieġobkom fuq l-ewwel parti tal-emenda 180. Votazzjoni samaluqa. 29 favur. 29 kontra. Maddiċ. Il-tini parti jiena nixtieq nagħmilha permezz ta' votazzjoni elettronika jekk jiġu komputa. geschlossen. Zweite Teil ist klar angenommen maluqa 47 favur 15 kontra. Mela għaddit. Naddu issa għall-emenda 181 ta' Chris Davis favur kontra astenzjonijiet. Ma tantx huwa ċara kif ġobkom min huwa favur l-emenda 182 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Jitre 14 favur kontra għaddit. Agri 17, minu favur. Kontra. Astenzjoni għaddit. Agri 17 favur. Kontra. Astenzjoniet għaddit. Agri 20, nxal fejn futa, agri 23, favur. Kontra, astenzjoni ta' diet, agri 26, minu favur. Kontra, astenzjoni ta' diet, itre 16 ma nistawx nifutaw, maħnix għan nifutaw, dwar sena għaddu għal-emenda 183, favur. Kontra, lider ma' diċ, Naddu issa għal-agri 64 favur kontra astenzjoni ta' d 191 favur kontra astenzjoniet ma' d 187 favur kontra astenzjoniet. Għaddit. Naddu issa għal it taġ ma rridux nifutaw dwar naddu issa għall-emenda 189 żewġ partijiet l-ewwel parti. Minu favur. Kontra astenzjonijiet ma ddiċ. It-tieni parti taqa 190 minu favur. Minu kontra astenzjonijiet aħjar nikontrolla permezz ta' votazzjoni elettronika, tini parti anzi, skużawni fuq l-emenda 190 ħan votaw kieġobkom, votazzjoni samaluqa, 26 favur, 30 kontra u 6 astanzjoniet maddiċ. 192 minu favur, kontra astanzjoniet maddiċ. Naddu s-salemenda 206 minn favur kontra astenzjonijiet. Maddiċ 207 minn favur kontra astenzjonijiet. Maddiċ 208 minn favur Aħjar eh, hemm min qed jitlob illi nerġgħu niċċekkjaw 207 kieġobkom mela votaw. Votazzjoni issa magħluqa fuq 207 32 favur, 31 kontra. Għaddit fil-fatt mela. 208. Imma ta' Chris Davis minn favur, minn kontra. Astenzjonijiet. Jina u kon nerġa nċekja di 208 nċekja għafim sta votazzjoni elettronika jkieġobkom votaw votazzjoni issa magħluqa. t-tletin favur, t tletin kontra ma mela ma taddix. Naddu issa għal 209, l-emenda 209 minu favur. Iva, jina xtaqt nivota favur il- dik l-emenda li kienet qabel, skużani, kienet twist. Naddu issa l-emenda dissa minu favur, minu kontra. Għaddit. Agri 19 minu favur. Chris Davis jixtieq jitkellem. Skużani, kien hemm eh, inti għadek kemet li ah, inti kien inti jett li kien tart wis, iżda aħna ma konniex diġa għaddejna għal l-emenda ta' wara. Jina kont qed li l-votazzjoni kienet magħluqa ma stajtx noqgħod nerġa' niftaħ il-votazzjoni. Ir-riżultat fil-fatt kont għadni kemm ħabbartu jiena. Mbagħad immedjatament il-kollega qalet li il-voti ma kienx rekordjatu. Kem ħandumu bil-votazzjoni? <laughs> Diġa umbat għamilna ċek bil-votazzjoni elettronika, ħabbart il-rizultat ma jistax ikun li kull darba li ikun hemm xi problema umbat ma noqogħdu nerġgħu intawlu, jiena naħseb li kien pjuttost ċara. Le, ma kienx ċara minħabba li dan kien vot pjuttost uh, diffiċli, kontroversjali, nixtieq li nkomplu bil-votazzjoni, kif ġobkom naħseb kien ċar ħafna kif aħna votajna. Naħseb li l-maġġoranza kienet ċara minħabba li aħna votajna wkoll b'mod elettroniku, issa ngħaddu għall-agri 19. Le, ma kienx hemm maġġoranza xkejkna, kien hemm ħanerġa' nirrepeti dan kollu kien konkluż u minix ħanerġa' nivvota għal darba oħra elettronika minħabba l-votazzjoni elettronika kienet ċara. Jina qed il-votazzjoni fuq dik l-emenda kienet konkluża u jiena mbagħad ħabbart ir-riżultat u mbagħad kien hemm il-kollega li qalet li fil-fatt ma setgħetx tivvota jiddispjaċini darboħra jekk jogħġbok il-notifikana wejdinna mill-ewwel qabel ma aħna nħabru r-riżultati. Issa naddu għal agri 19 minn favur, minn kontra, astenzjonijiet ma Naddu issa fuq l-emenda 210 minu favur, minu kontra astenzjonijiet ta' naddu issa għal 211 minu favur, minu kontra, astenzjonijiet maddiċ. Naddu issa għal 212 minu favur, minu kontra maddiċ, 213 kienet irtirata din ukoll se naddu għal 214 minu favur, minu kontra, astenzjonijiet għaddit. 215 favur kontra astenzjonijiet għaddit 216 minu favur kontra astenzjonijiet għaddit 217 minu favur kontra astenzjonijiet maddiċ 218 minu favur kontra astenzjoniet maddieċ 219 minu favur kontra astenzjoniet għaddit 220 minu favur minu kontra astenzjoniet għaddit 221 minu favur kontra astenzjoniet għaddit 222 minu favur kontra astenzjoniet għattiet 223, 224, 225 huma emendi identiċi minnu favur kontra aħjar niċċekkjaw di permess ta' votazzjoni elettronika fuq dawn it-tlet emendi 223, 224, 225. Mela, għal-kollegi kollha f'ħames sekondi oħra ħanala il-votazzjoni ġifieri Jekk joġobkom għanna 33 favur, 30 kontra, għaddew. Naddu issa Naddu issa għal 233 ta' surprodim u favur kontra astenzjoniet maddiċ, 234 minu favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ, L-emenda 235 skużawni bista minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet. It-tredissa maħnixa maħnixa fejn votaw dwar sanaddu għal-emenda 236 minu favur Minu kontra? Astenzjonijiet. Għaddit. 237 minu favur, minu kontra, astenzjonijiet għaddit. 238 minu favur, minu kontra, astenzjonijiet. Aħjar nikontrolla permess ta' votazzjoni elettronika jekk jaġobkom fuq 238 kieġobkom. Votazzjoni maluqa 34 favur 27 kontra għaddit. Proset ġew lajn, għandek għajnek tisaqer. Issa naddu għal-emenda 239 minu favur kontra astenzjonijiet għaddit 240 minu favur kontra astenzjonijiet għaddit 240 minu favur kontra astenzjonijiet nixtieq li nivutaw b'mod elettroniku fuq 240 kieġobkom. Votazzjoni s-samaluqa. 34 favur 26 kontra dit. 242 favur kontra astenzjonijiet. Jekk jġobkom ollu idejkom sew. Minu favur 242. Kontra astenzjonijiet għaddit 243 no favur kontra astenzjonijiet. Għaddit 200 jekk tixtiequ nkontrollaw nistgħu nikkontrollaw 243 kieġobkom. Votazzjoni issa magħluqa 48 favur, 12 kontra għaddit mela. 244 minu favur minn kontra astenzjonijiet għaddit 246 minu favur minu kontra astenzjonijiet maddiċ naddu issa għall-emenda 245 minu favur minn kontra astenzjonijiet maddiċ 200 45 favur kontra Matic 248 favur kontra assenzjoniet Matic 250 minu favur kontra astenzjoniet Matic 249 minu favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Nistaw nikontrollaw jek tixtiequ mela le. La problemi ta' xejn, kif ġobkom votaw. Votazzjoni magħluqa. 33 favur, 27 kontra għaddit. ħamsin, maqsma żewġ partijiet l-ewwel parti minnu favur, minnu kontra. Ma tantx ċarri ċar li minnu favur l-ewwel parti u l sew kontra astenzjonijiet għaddiet biċ-ċar. Tieni parti minnu favur. Kontra astenzjonijiet T'ini parti ma tiġ. Issa naddu għall-emenda 257 u l-emenda 258 favur kontra stanzjoniet għaddew 259-260 jikjoġobkom minu favur kontra astenzjonijiet għaddew 261 minu favur kontra Astanzjoni ta' taddit, 262 u 263 żewġ partijiet jekk iġab konfutaw fuq l-ewwel parti. Kontra astenzjoni taddit, it-tieni parti mlu favur. Kontra anka t-tieni parti għaddit ukoll. 264-265 huma identiċi minnu favur kontra astenzjonijiet għaddiet it-tretnax mlu favur kontra astenzjonijiet għaddiet 266 vot maqsum l-ewwel parti kieġobkom. Votaw mill-favur kontra astenzjonijiet għaddiet, it-tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet ukoll 267 mlu favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 268 minu favur, anzi di jeda tlet partijiet. L-għar parti minn favur, kontra astenzjonijiet għaddiet, t tini parti minu favur, kontra astenzjonijiet għaddiet, it-tini parti u koll, s-sattilet parti minu favur, minu kontra astenzjonijiet anka t-tielet parti għaddiet. Naddu issa għal-emenda 269 minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet 270 minu favur. Jek tixtuq nikkontrollaw nikkontrollaw mela le votazzjoni elettronika jekk jiġobkom votaw 23 favur 36 kontra din raġuni ma għaddiċ. Naddu issa għal emenda 270 minu favur kontra astenzjonijiet. Ma tantx hija ċara ħjar nerġgħu nivutaw permezz ta' votazzjoni elettronika jekk irġobkom fuq 270. Votazzjoni magħluqa.

L-emend 14 ma kienieċ adottata din raġuni issa nridu votaw fuq 280 minu favur, minu kontra, stanzjoniet ma ddiċ. Naddu issa għal kontroll ta' 281 jek tixtiequ. Votazzjoni issa maluqa. 33 favur, 27 kontra għaddit. Issa naddu għal agri wieħed maqsum żewġ partijiet l parti. Favur kontra astenzjoni ta' tit, fini parti favur kontra astenzjonijiet għaddit ukoll. Naddu issa l-agri disa minu favur, minu kontra, astenzjoni ta' tit, agri 10 minu favur, kontra, astenzjonijiet, jiena naħseb li għaddit. Ma jek tixtiequ nikkontrollaw permezz ta' votazzjoni elettronika jekk jiġobkom ivvutaw. Votazzjoni issa magħluqa. 38 favur, 23 kontra din raġuni għaddit, agri 6 assa, minu favur, minu kontra, astenzjonijiet għaddit u koll. Naddu issa għall-emenda 282 minu favur. 282 minu favur kontra l-astenzjoni ta' diet. Agri tlita issa favur kontra l-astenzjoni ta' diet. Agri 11 favur kontra astenzjonijiet Ma kien daqseg ċar nixtieq nerġgħu nikkontrollaw għadi permezz ta' votazzjoni elettronika jekk jiġobkom. Votazzjoni issa magħluqa. 54 favur, 6 kontra, vera kienet ċar iżda minn fuq ma xistajċ nara nsew. Naslu issa l-agri 12 minnu favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Agri 14, żewġ partit, l-ewwel parti. Favur, kontra, astenzjoni ta' dit it-tieni parti. Favur, kontra, Nixtieq li nerġgħu nivutaw fuq it-tieni parti ta' din l-emenda. Votazzjoni maluqa. 36 favur, 23 kontra. It-tieni parti adottata wkoll. Naddu għal agri 21 minu favur, kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Agri 25 minu favur, kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Naddu issa għal itre wieħed le ma nix fejn votaw dwar, skużawni, itre tnejn. Minu favur kontra astenzjonijiet għaddit. Itre seba. Minu favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 294 minu favur minu kontra astenzjonijiet. Jina kiku il illi aħjar nikkontrollaw għadzi 294 kieġobkom. Votazzjoni issa maluqa. 32 favur 29 kontra għaddiet. Naddu issa għall-emenda 295-296 huma identiċi favur kontra astenzjonijiet għaddew, 297 favur kontra astenzjonijiet għaddiet, 298 favur kontra astenzjonijiet għaddew. Issa naraw li fuq it-322 għamma nix għalfejn votaw, emenda 299 favur kontra astenzjonijiet għaddiet it 22 b minn favur kontra astenzjonijiet. Aħjar nikontrollaw għadija, ħna ħanċekjaw it-tret 22 b votazzjoni elettronika kieġobkom. Votazzjoni maluqa, 39 favur, 14 kontra, għaddit. it 17, 19 minn favur kontra astenzjonijiet għaddit. Naddu issa għall-emenda 307 minn favur kontra astenzjonijiet maddiċ 308 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 309 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 310 favur kontra astenzjonijiet. Ma tanċu għada daqshekk sekċar l-aħjar niċċekkjaw permezz ta' votazzjoni elettronika. 310 kum vota. Għana Nagħlaq votazzjoni. 29 favur, 30 kontra ma' 10. 311 minn favur kontra astenzjonijiet għaddit. Nandu issa 312 minn favur kontra astenzjonijiet għaddit. 313 favur kontra astenzjonijiet. Għaddi 315 memxef 314 man nixra fin voto san 315 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 316 favur kontra astenzjoniet ma maddiċ 317 favur kontra astenzjoniet diċ emenda numru 1 favur kontra astenzjoniet diċ emenda numru 2 favur kontra astenzjoni taddit, emenda numru tlita, favur kontra astenzjonijiet. Għaddit emenda erba' favur kontra astenzjoni taddit, emenda ħamsa u sitta u madentiċi kieġobkom favur kontra astenzjonijiet. Ma tantx wadaq sekċar l-raħjar nivotaw permezz ta' votazzjoni elettronika fuq 5 u 6. Votazzjoni maluqa 27 favur, 33 kontra, maddiċ. L-emenda numru 7 issa, minu favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. Emenda numru 8 minu favur, kontra, astenzjonijiet Jekk jġobkom uru sowa, min huwa favur 8 favur kontra astenzjoniet. Maddiċ jekk tixtru nikkontrolla niċċekkjaw mela le jekk jġobkom. Votazzjoni magħluqa 33 favur, 27 kontra għaddit. Emenda numru 9. Votazzjoni favur sa kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda numru 10 minn favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda numru 11 minn favur kontra astenzjoni ta' tit. Emenda numru 12, minn favur, kontra. Astenzjoni ta' tit, naddu issa l-emenda 13, li taqa sa tibqax dan ngħaddu immedjatament tal emenda 14 minn favur kontra astenzjonijiet maddiċ 15 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 16 favur jekk tixtiequ nikkontrollaw minn l fuq l-emenda 15 Votazzjoni maluqa. 25 favur, 35 kontra, ma ditx. Emenda 16 favur. Kontra. Astenzjoniet ma ditx, emenda 17 favur. Kontra. Astenzjoniet. Għattit. Jek n-ċekja għal-ċekja per mezz votazzjoni elettronika kieġobkom votaw fuq l-emenda 17. Votazzjoni issa magħluqa 27 favur 33 kontra m'għaddiex. Emenda 18 minn favur. Kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 19 minn favur kontra astenzjonijiet ma diċ. Naddu issa l-emenda 21 minn favur kontra astenzjonijiet ma diċ. 22 f'żewġ partijiet l-ewwel parti minn favur kontra astenzjonijiet ma diċ. Tieni parti favur kontra astenzjonijiet Nixtieq illi nerġa' nikkontrolla il-votazzjoni fuq it-tieni parti tal-emenda 22 kif konvotaw. Votazzjoni magħluqa 32 favur, 28 kontra għaddit. Naddu wissa għal 23 favur kontra astenzjoni ta' dit, 24 favur kontra astenzjoni ta' għaddiet 25. Taqa sanaddu madieta man tal-emenda 26 favur kontra Astenzjoni ta' maddiċ 27 favur kontra Astenzjoni ta' għaddiet 28 favur kontra Astenzjoni ta' għaddiet Naddu s salamenda 29 favur kontra l-istanzjoni ta' d-diet, 30 favur, kontra astenzjonijiet għaddit naħseb jien. Emenda 32 favur, kontra astenzjonijiet. Nista' nitlobkom sabiex terġu t-votaw fuq 32 favur, kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 30 favur, kontra, astenzjoni ta' d-diet. Issa għanna li Chris Davis jishtiq jitkellem. Jina naf li ċertu gruppi jishtiqu illi jirriflettu daqxej għanna vot iħor importanti ma nafxek fil-fat u xarni xin nivutaw fuq dak il-rapport minħabba l sanċ fadlina daqsek ħin. Thank you. Um, due to the several new um, limitations, conditions, Minħabba l-limiti, l-kondizjonijiet u l-miri, nissuġġerixxi li l-PPE jivvota kontra dan ir-rapport. Chris Davis hat gerade um kurze Unterbrechung gebeten. Chris Davis tala pal-pawza qasira aħna żgur l-lum xajn konna ċas sabiex nivutaw fuq ir-rapport ta' Sinjura Ħassi għal raġuni għandna iċ-ċans illum min jixtieq nagħmlu pawza qasira ħalli bekk ikonna diskussjoni zaħira mbagħad ħames minuti. Ija, dwar rapport ta' sinjura ħassi ħajna xina nivvutaw fuq jew le. Le, jekk nagħtu ħarsa lejla l-arloġġ mill-ewwel nindunaw illi żgur ma nistawx eh, nivvutaw fuq eh, ir-rapport ta' Sinjura ħassi. Tixtiequ tagħmlu pawża ta' 5 minuti? Ma mela nagħmlu pawża ta' ħames minuti. Nkomplu fil-nofs fil-nofs janaqsin ħamsa. Sinra ħassi? Sur President, naħseb li importanti illi aħna u ukoll dwar ir-rapport jien niproponi illi jekk il-gruppi għandhom bżonn ta' żmien biex jirriflettu mela allura jistgħu eh, sefsfu fudnej xurxin matul il-rapport dwar il-kubrit. Ser ikonna l-aħħar vot dwar il-rapport Chris David wara li neħdu l-vot dwar il-rapport marbut mal-kubrit. Kulħa tjaf għalix imbidlet l-agenda, imbidlet minħabba l-biraħ it-titjiriet, eh, kena minn ċertezza dwar it-titjiriet tagħna. Ta Aħna nessinna niksbu prezenza sħiħa fil-komitat u għalek għanna nivvutaw anke jekk naqbżu il-ħin. Mela, ħaġa li ma nistawx namlu hija li nħawdu żewġ votazzjoni flimkien. Chris Davis bħala rapporter talab għal <laughs> ħames minuti pawza sabiex wieħed ikun jista' jikkonsulta daqsxejn minħabba li issa ħanivutaw il-vota ħarif fuq ir-rapport kollu. Mela l-ewwel ħalli permettu l-ħames minuti ta' pawza lil Chris Davis ħalli jkun jista' jikkonsulta dwar il-vota ħarri mbagħad naraw kif ħa nkomplu bil-votazzjoni bil-bqija tal-laqa u l koordinatur jistgħu jkonsultaw bejnietom ukoll ħanwaqfu l-laqa l-5 minuti fin-nofsjana, sin ħamsa ħankomplu. So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mela ziz kollegi kieġobkom għaddew il-ħames minuti. Kieġobkom it-lokkom sabiex t-podġi bil-qeda. Wir sind noch immer in der Abstimmung zum Mela, aħna issa għadna dejjin bil-votazzjoni fuq il-rapport ta' Davis fadlinna l-aħħar vot, ħaniftaħ l-aħħar vot votazzjoni elettronika jekk joġobkom issa tidu tivvutaw b'mod elettroniku favur jew kontra ir-rapport kollu kemm hu. So, ich, haben Sie alle abgestimmt? Kulhat vota. Votazzjoni samalua. 32 <coughs> favur, 24 kontra u 5 astenzjonijiet. Mela proset lilek sur Chris Davis sanaddu għal punt li jmiss fuq l-agenda tagħna li huwa l-votazzjoni fuq il-karburanti maritmi. U issa illi ngħaddi għal diskussjoni ta' kif aħna ħanimxu. Għatfadlenna ħames minuti biss ċans, un bat jifdlenna 10 minuti biss bl-interpretazzjoni, zgur li ħandumu kważi nofsija għal din eh, il-votazzjoni issa nixtieq nitlob lil Zeber jew nkella Peter Lisa sabiex jitkellem. Iva, sfortunatament ħajkonna nipposponu il-votazzjoni iżda minħabba li aħna m'għandniex fil-fatt interpretazzjoni aħna ma nistawx namlu. Mod ieħor derġu rridu nipposponu il-vot fuq dan il-punt il-grupp tiegħi huwa lest illi jivvota issa mingħajr interpretazzjoni. Chris Davis, sem il-liberali. Grazzi. Naħseb Richard għandu raġun. Naħseb qed nagħmlu leġiżlazzjoni hawnhekk irdu nżommu ma' regoli u regoli jgħidu li għandna bżonn l-interpretazzjoni. Onorevoli Ħassi. Jiena nixtieq nisħaq illi jekk naraw il-lista tal-vot Kważi kollox huwa kopert mill-kompromessi u l-emendi konsolidati. Dan ifisser illi il-vot il-votazzjoni mhux ser iddum 30 minuta. Jiena nixtieq ħafna illi nivvotaw. Issa din hija kwistjoni leġislattiva hemm il-partijiet interessati kollha illi għandhom bżonn iċ-ċertezza dwar din il-leġislazzjoni ma nistgħux nipposponuha. L-ICR? Iva, aħna naħsbu illi aħna maħnix sodisfatti illi niposponuwa imma ir-regoli hawnhekk huma tassew stretti fisem il-gwe. Ich möchte die Berichterstatterin unterstützen. Jena nishtiq nappoġġja r-rapporter u nishtiq li nivvutaw. Fisem li jefdi, għanna bżon l-interpretazzjoni biex insegwu r-regoli. Waslet inna komunikazzjoni, nitlob l koordinaturi nitlob l koordinaturi għet nizbalja jien jew l-interpreti għandhom kumpens ta' nof ġurnata jew eh, ġurnata u għalek u ma jitħalsu għad ġurnata siħa. U mux problema jekk jifqu nofsija iktar tard. Point of order, please. Point of order. Dan ir-rapport li huwa rapport leġislattiv importanti immens u ser jolqot miljuni ta' ċittadini u postijiet ta' xogħol ma ġiex diskuss l-emendi oriġinali ma ġewx diskussi jiena verifikajt, verifikajt l-agendas differenti, l-emendi ġew proposti fit-13 ta' Diċembru u ma kenniex l-opportunità illi dawn l-emendi niddiskutuhom huwa id-dritt legali ta' kull kollega illi jiddefendi u jappoġġa l-emendi tiegħu u għalhekk jekk ma jkunniex diskussjoni dwar l-emendi tal-leġislazzjoni x'qegħdin nagħmlu hawn x'qed niddiskutu. Jekk biżna l-ħin f'dan il-każ jiena naħseb illi aħna irdu nagħtu l-opportunità li l-kollegi anke jien irid nappoġġa l-emendi tiegħi u għandi dan id-dritt legali illi niddiskuti l-emendi f'waħda mis-sessjonijiet illi ġejjin. Imbagħad nivvutaw kif inhu xieraq ejjew ma nivvutawx mingħajr ma niddiskutuhom l-emendi. Ich habe Mela smajt l-opinjonijiet kollha tagħkom il-koll Sur Deros jena nishtinnejt li interpretazzjoni dwar id-dibattiti edha fir-regoli iżda sabiex aħna nieħdu bis-serjetà dan is-suġġett jiena nixtieq li jkun hemm interpretazzjoni nixtieq li postponu l-votazzjoni għallaqa li jmiss tal-envi naf li dini xi ħaġa li forsi kum sabiex aħna nimxu bis-serjetà jiena nitlobkom sabiex nipposponu din votazzjoni. Nafu li hemm ħafna li fil-fatt huma kontra illi aħna naġlu il-votazzjoni wis eh, il-segretarjat qed jgħidli li għandna bżonn ta' nofsija mill-inqas u allura ħanivvotaw fuq dawn l-emendi konsolidati illi ma tantx huma eh, stabiliti fuq eh, bażi soda din raġuni jiena nixtieq li intom tifmu li jiena ħan nibdeċidi li posponu votazzjoni għal qalimis. li ħassi. Din l-opinjoni tal-maġġoranza jiena ma nista' nagħmel xejn dwarha, iżda jiena nittama illi fi Strasburgu ikun hemm laqa addizzjonali tal-kumitat biex nieħdu dan il-vot ukoll biex ikun hemm il-kummenti dwar l-emendi il-vot mhux ser jieħu ħafna ħin għaliex kważi kollox huwa kopert mill-kompromessi u l-emendi ta' l-emendi ikkonsolidati. Il-ħamis fil-ħodu fi Strasburgu ħajkonna l-opportunità nil-votaw dwar dan u fil-fatt jina nwedkom li fil-ġejjini zgur li ħan koordina ħjar u fil-round tal-koordinaturi fil-fatt eh, nitlokkom daqxajn għal attenzjoni ziz kollegi, kieġobkom. Matul il-parti tal-koordinaturi għana id-diskutu ħalli bekk il-votazzjoni tal-proposti leġislativi kunu l-ewel un bat li konna bizzejiet diskussjoni u jina nishtiq nindirizza dan li xedaw reporters, li anka xedaw reporter, sinjura ħassi kieġbo illi il-xedda rapporter irrid tkun hemm ukoll għal possibilità li jkun hemm diskussjoni naħseb li bekk aħna nkun nistgħu nirrispettaw iktar il-rapport u jiena eh, naħseb illi bekk nistgħu nivvotaw fuq dan il-rapport matul is-sessjoni ta' Strasburgu u nittamaw li konna ċansu koll għal diskussjoni nixtieq nirgrazzjakom kollha tal-attenzjoni nawguralkom il-klat tajba u niltaqgħu fi Strasburgu u naddu għal votazzjoni ta' dak li posponina l-lum. Grazzi.